Vi prego di prendere posto. Kieġabkom posto. Se ne nibdew bil-votazzjonijiet. Maria, se ti cedo modo di tempo, c'è la parola. Ha chiesto la parola onorevole Marias. L-onorevoli Marias jishti jitkellem dwar punt fuq l-agenda. Hekk joġbok, Sur Marias. Grazie President, fi 17 ta' Deċembru il-Parlament tagħna adotta riżoluzzjoni fejn kundannat il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Burundi u talbet għal ħelsien immedjat ta' eh, persuna grega Spiros Richard Agabimana li ġi um, um, ħabs fl-aħħar ta' Lulju bħala pulizija huwa kien irrifjuta li uh, jagħti l-ordni li jispara fuq eh, nies li kienu qed jagħmlu protesta. Nixtieq ngħid li l-avventura tiegħu spiċċat mod tajjeb u fil-15 ta' jannar eh, ġi meqjus ħieles minn orti u dalwaqt ser jiġi liberat u ser ikun jista' jikseb dalwaqt il-libertà tiegħu. Naħseb li dan juri l-influenza li r-rezoluzzjonijiet tagħna fil-fatt jista' jkollhom u rridu inkomplu bix-xogħol tajjeb li qegħdin nagħmlu. Grazzi. Grazie onorevole Marias, siamo tutti convinti che questo Parlamento Grazie Sor Marias, jiena konvint li uh, dan il-Parlament għandu uh, eh, ruol importanti eh, għal uh, 500 miljun ċittadin Ewropew. Il-rapport Hautala tal-baħt neħija tal-immunità parlamentari għal Ċeslav Adam Cerkinski. Il-votazzjoni min u favur, min u kontra, min jastjeni, għaddit. Naddu issa għattini rapport ħawtala it-talba għatneħja tal-minuta parlamentari dejjem għall-onorevoli Sikjerski minu favur għal proposta ta' deċizjoni, minu kontra, min jastieni, għaddit. Naddu issa għal rapport mato fuq il-pjan plurianwali għall irkupru ta' ton tal-vant tal-Atlantiku u fil-Mediterran. Aw, Il-votazzjoni blok wieħed erba' zero minu favur minu kontra min jastieni għaddiet. Artiklu 8 wara paragrafu 6 amenda wieħed u erbajn. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa għaddit it-test ġi approvat. Votazzjoni fuq proposta tal-Kummissjoni minu favur, minu kontra, min jastieni għaddit. Rapporter xtaq jitkellem. L-Onorevoli Mato, jek joġbok. Nixtieq nuri s-solidarjetà tal-Parlament biex nibdew il negozjati minnu fiħ mal-Kunsill. Grazzi ħafna. Allora sulla proposta del relatore che chiede Fuq proposta tal-rapporter minu favur tal-proposta tal-rapporter. Minu kontra. Min jastieni? Addit il-proposta tar rapporter għal daqstant il-kwistjoni naddoa lil kumitat kompetenti. Naddu issa għal rapporter għal rapport Langen. Il-rapport annwal tal politika tal kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea menda numru 7 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma diċ. Paragrafu 5 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Naħseb għaddiet it-tieni parti dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Il-votazzjoni għamaluqa. Maddiċ. Emenda numru 8 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda disa dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 10 dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 10 test oriġinali dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ditx. Niverifikaw. Il-votazzjoni għam miftuħa. Il-votazzjoni għam magħluqa. Ma ditx. Paragrafu 14. Test oriġinali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 11 dok favur kontra astenzjonijiet maddiet emenda 12 dok favur kontra astenzjonijiet maddiet emenda 16 dok favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 13 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ erbatax dawk favur kontra Wieħed u għaxrin test oriġinali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit test oriġinali paragrafu 35 l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra, Astenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Paragrafu wieħed u 40 test oriġinali dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. 46 test oriġinali l-ewwel parti daw kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti daw favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Il-test oriġinali paragrafu 54 daw favur daw kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu 54 emenda 15 daw favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Test oriġinali paragrafu 60 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 61 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 63 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti per votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddit. 65 test originali dak favur. Kontra. Assenzioniet. Għaddit. 66 test oriġinali. Tlet partijiet l-ewwel parti da favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Telet parti dak favur. Nivverifikaw. verifikaw Votazzjoni maluqa. Ma diċ, tiret parti da favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. 63 żewġ partijiet dawk l-ewwel parti dawk favur, kontra. Astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. 65 test oriġinali dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. La votazione è chiusa. il votazione è magħluqa. Ma ditx. 66 test oriġinali 3 partijiet l-ewwel parti minnu favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti dak favur kontra, astenzjonijiet għaddit. It-tielet parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wieħed u tmenin test oriġinali l-ewwel parti dak favur kontra Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. 84, test oriġinali, tliet partijiet l-ewwel parti minnu favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tielet parti favur, kontra, Astenzjonijiet niverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. 86 f'test oriġinali favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Nerġaw nivverifikaw votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma tiġ. Urru id-dajkom, għal xinkella ma nkunx nista' induna eżattament xi votajtu. 87 istunġnajlok favur kontra astenzjonijiet. Nerġan verifikaw. La votazione è... Il votazione è Malua. Addit. 88 test oriġinali dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 89 mm, votazzjoni nominali test oriġinali votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Wara 89 emenda numru wieħed dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 94 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Wara paragrafu disajn emenda 2 dak favur dak kontra astenzjonijiet għaddiet. 104 test oriġinali dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 105 test oriġinali dak favur dak kontra Assenzjonijiet għaddiet 106 test oriġinali dak favur. Nivverifikaw 105 il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. 106 test oriġinali dak favur, dawk kontra. Astenzjonijiet niverifikaw. Nasib li ma diċ ma niverifikaw, il-votazzjoni hija miftuħa. votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. sej test oriġinali dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. uħdax test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. 112 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. 113 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 3 wara 15 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Erba dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa ka dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa P test oriġinali dawk favur dawk kontra min jastieni niverifikaw. Nasab li ma Il-votazzjoni hija magħluqa. għaddit. Wara premessa u e, emenda ħamsa. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. Il-votazzjoni hija magħluqa. Il-test m'għaddix. Emenda 6 dawk favur kontra Min jastieni? Ma dieċ. Votazzjoni fuq rezoluzzjoni kollha kommi, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa. Għaddit, uh, eh, it-teġi approvat nifirħu l-onorevoli Langen. Passiamo alla relazione Ward. Nadu rapport Ward, il-wol ta' dialogu interkulturali, diversità kulturali u l-edukazzjoni fil-promozzjoni tal-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Għaw proposta ta' rizoluzzjoni alternativa għal emenda numru 1, dawk favur, dak kontra, assenzjonijiet ma' 10, paragrafu 7, il-test oriġinali. imkien hawn maġġoranza kbira nistgħu nivverifikaw, però jekk tridu biex taraw eżattament x'inhu r-riżultat. La votazione è chiusa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Mawx kummenti. M'għandix xinajt. Paragrafu 7, test oriġinali żewġ partijiet, l-ewwel parti, minn favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet, tini parti dak favur, kontra, astenzjonijiet, ma ddiċ, pero se nivverifikaw. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni hija maluqa. Ma ddiċ. Naddu għal rezoluzzjoni, uh, eh, votazzjoni ġenerali, votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Test ġie approvat. Nifirħu l rapporter li naħseb li tixtieq titkellem. Grazzi ħafna, Sur President. Nirringrazzja lill kollegi kollha, lill istaff l-esperti tal-edukazzjoni Eh, gruppi ta' twemmin differenti u zazah infusom li jena konsultajt eh, konsultajtom u dan il-proċess biex jajnuni namel rapport li jipprezenta futur pozittiv għal zaza għal komunitajiet futuri tagħna permezz ta' proċess ta' dialogu bejnietna. Dialogu eh, ifisser diskors, konverzazzjoni bejnietna passiamo ora alla relazione balz sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'unione in materia di servizi finanziari. Nadu issa għal eh, rapport li jmess dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. E paragrafu 6 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-test e oriġinali, paragrafu 22 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Dawk favur, dawk kontra, għaddiet. It-tieni parti. Dawk kontra, stenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 26, żewġ partijiet il-testo oriġinali l-ewwel parti. Dawk kontra, astenzjonijiet, għaddiet. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 46 test oriġinali dawk favur, dak kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 59 ta' storiġinali, żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra. Assadiet, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra. assenzjonijiet għaddiet. Premessa għat t oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra. assenzjonijiet, għaddiet, it-tieni parti dawk favur, kontra. assenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni ta' rezoluzzjoni kollha kemmi votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa.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 għaddiet. 11. Test oriġinali f'tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. 14. Test oriġinali fit-tlet partijiet, l-ewwel parti dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra, assenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti dak favur, kontra, assenzjonijiet għaddit. Paragrafu 22, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni issa miftuħa. La votazione è... Il votazione è maluqa. Il-test ġi approvat. Paragrafu 29 eh, daw favur daw kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 30 daw favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 36, żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. it-tieni parti daw favur, daw kontra, astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 39, daw favur, daw kontra, astenzjonijiet għaddiet. Premessa d test oriġinali dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Premessa j test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra, astenzjonijiet għaddiet. Premessa l-test oriġinali l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur kontra, astenzjonijiet għaddiet Premessa X, test oriġinali, dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet għaddiet. Premessa Z, test oriġinali, dawk favur, dawk kontra, assenzjonijiet għaddiet. Nivutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. La votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet nifirħu lill-Onorevoli Matera. Passiamo alla relazione. Naddu issa għal rapport plura politika dwar il-ħiliet għal ġlida kontra il-qad fost iż-żaza. L-ewwel paragrafu test oriġinali f'żewġ partijiet dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 2 test oriġinali dak favur dak kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 4 erba partijiet, l-ewwel parti dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet, it-tielet parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet, ir-raba parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 5, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 8, it-test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 9, minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 14, favur kontra astenzjonijiet Assenzjonijiet għaddiet. 17 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 18 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 19 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 20 favur kon kontra assenzjonijiet għaddiet. Niverifikaw fuq paragrafu 20. La votazzjoni chiusa. Il-votazzjoni hija maluqa, it-test m'għaddix. Paragrafu 21. Paragrafu 21, tlet partijiet l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tielet parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 22, żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. 24 żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Paragrafu 25 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 28 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Paragrafu 33, żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, dak kontra, assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. 34, eh, żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 35, test oriġinali favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet Paragrafu 37 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 38 da favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 43 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 44 da favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 49 żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 50, żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 51, żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur dak kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 54 dak favur dak kontra assenzjonijiet għaddiet test oriġinali, paragrafu 60, dawt partijiet l-ewwel parti dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 62, test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet, it-tieni parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 63. Niverifikaw jitt il-President. Votazzjoni għamiftuħa. miftuħa.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 Ivvutajna fuq 60, nirrepetu jgħid il-President? U għacċar li ċek kien fuq it-tini parti kif tlabtu. Votazzjoni miftuħa fuq 62 it-tini parti, Iva, jgħid il-President. La votazzjoni aperta. Il-votazzjoni hija miftuħa. La votazzjoni è chiusa. Il votazzjoni hija magħluqa għaddit. 63 test oriġinali dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 64 dawk favur kontra astenzjonijiet 65 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 66 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. 67 favur kontra astenzjonijiet għaddit. 68 daw favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 69 tal partit l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. 70. Żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 75 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa J. Favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Premessa M. Żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Premessa E. Favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Premessa R. Favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Premessa S. Favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Nivvotaw fuq il-rezoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Il-test ġie approvat nifirħu lir-rapporter Plura. Passiamo alla relazione Calla. Issa immorru għal rapport Kallas Gebart lejn għad dwar is-suq uniku diġitali kontra. Maddiċ. Issa, emenda 5 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 24 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ Paragrafu 8, test oriġinali minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa wara l-paragrafu 8, emenda numru 1, favur, kontra, astensjonijiet, niverifikaw. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 6 tal-paragrafu 10 favur kontra Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 15 favur kontra Astenzjoniet, maddiċ. Paragrafu 16 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra Astenzjoniet, maddiċ. Anzi, għaddiet jikreġi ruħu l-President. Tini taqsima favur kontra astenzjoniet, niverifika fuq it-tieni parti tal-paragrafu 16 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 19, test oriġinali favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Amenda 16. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 30 f'tlet taqsimiet l-ewwel parti. Favur kontra, astenzjonijiet addit, Tini parti favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, tielet parti favur, kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 31 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Tieni parti favur kontra astenzjoniet għaddit. Paragrafu 34 l-ewwel paragrafu l-ewwel żewġ partijiet l-ewwel parti għaddit. it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa Il-test ġi approvat. Paragrafu 35 fl żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet tini parti favur kontra astensjonijiet verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Tieni parti tal-paragrafu 35 niverifikaw. Votazzjoni issa magħluqa. Il-test ġi Approvata emenda 21 tal-paragrafu 37 favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 22 favur. Astenzjoniet maddiċ. Paragrafu 47 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddet. Tini parti votazzjoni eh, nominali, votazzjoni miftuħa. votazzjoni maluqa. Il-test ġi approvat emenda 25 favur. Kontra, astenzjoniet għaddit. Issa jaqa paragrafu 53 le namlu verifika. Emenda Iva 25 tal-paragrafu 53. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Test approvat. Issa jaqa kif konna dinajdu ngħidu il-paragrafu 50 tal-test oriġinali issa emenda 4 ta' 56 favur kontra astenzjonijiet diċ. Paragrafu 59 test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Test ġa approvat. Issa paragrafu 62 soċ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti votazzjoni miftuħa għal votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa. Test ġie approvat. Paragrafu 63 test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu 64 żewġ partit l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. La votazzjoni chiusa. Votazzjoni magħluqa. Test ġa approvat tieni parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa emenda 23 votazzjoni miftuħa permezz ta' votazzjoni nominali. votazzjoni issa maluqa. Il-test maddix. Paragrafu il-test oriġinali tal-paragrafu 65, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni issa maluqa. Il-test ġi approvat. Paragrafu 67, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni issa maluqa. Il-test ġa approvat. Paragrafu 160, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Il-test ġa approvat. Eh, paragrafu 71, eh, l-ewwel parti minu favur kontra astenzjonijiet approvat. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet approvat ġa approvat. Paragrafu 73 żewġ partijiet l-ewwel parti minnu favur kontra astenzjonijiet approvat. Tieni parti favur kontra astenzjonijiet approvat. Issa hemm emenda bil-fom mis-Sinjura Beres għal paragrafu 76. Le, mela imorru għal emenda 26 tal-alde favur kontra astenzjonijiet ġi approvat. Il-paragrafu 81 test oriġinali f'tlet partit l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet, tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa paragrafu 82 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet approvat, tieni parti favur kontra astensjonijiet approvat. Issa paragrafu 87 żewġ partit l ewel parti favur kontra astenzjonijiet għadda, tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 2 wara l-paragrafu 88 favur kontra astenzjonijiet m'għaddiġ. Paragrafu 89. Tridu verifika tal-emenda 2 wara l-paragrafu 88? Votazzjoni miftuħa. Emenda 2 tal-paragrafu 88. Votazzjoni maluqa. Il-test ġi rifjutat mela issa paragrafu 89 tlet parti l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit tielet parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Paragrafu u desajn, soċ partit l parti favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit, tini parti favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Wara paragrafu 100, emenda 7, minu favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 8, favur. Kontra. Astenzjoniet maddiċ. Paragrafu 110, test oriġinali favur. Kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 17 eh, favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 18 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Paragrafu 117, test oriġinali ftit parti l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet tielet parti favur kontra astenzjonijiet għadda. Issa emenda 9 wara l-paragrafu 121 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 10 favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Issa emenda 3 u 11 għal paragrafu 125 favur. Anzi, sitt il-rapporter għal-kelma Iva qed jgħiduli illi permezz ta' din l-emenda it-traduzzjoni għal-Franċiż kienet żbaljata qed tajt il-kontra tat-test oriġinali li kien qed bl-Ingliż u aħna qed fuq din il-verżjoni u mhux din it-traduzzjoni żbaljata lejn il-Franċiż fit-test xtaqt najt bisek, grazzi ħafna, ovvjament namlu tiswija fit traduzzjoni mill-Ġermanis għal Franċiż, grazzi issa l-emendi 3 u 11 fil-verżjoni oriġinali minu favur, kontra, astenzjonijiet, Għaddit, eh, emenda 19 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 20 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 19, eh, skużawni, 12. Namlu verifika tridu tal-emenda 20 li seta tkun ċara l-maġġoranza ma jekk tridu iva votazzjoni miftuħa għall-emenda 20 tal-paragrafu 127. Votazzjoni issa maluqa. Mela din najdu 72 favur, 707 le. Meta l-votazzjoni huma ċari daqs il-kristall qed titilfu il-ħin għal kollegi biss. Dak li din tagħmlu. Issa l-emenda 12. E, premessa D. Favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 13. Favur. Kontra astenzjonijiet maddeċ. Issa risoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. La votazzjoni. Votazzjoni issa maluqa. Test G approvat nifraħ li l-onorevoli eh, Kallas u Gerbhardt tal-ħidma tagħhom. Passiamo ora alle dichiarazioni. Issa morru għal arriet tal-votazzjoni għall-ispjega tal-vot.